Il-President, eżis kollegi, kena nistennew xiftit minuti kontaw fil-ħin jien, imma kena nistennew xi oħrajn u għalek se nibdew kemm kemm minuti tard. Nixtieq ngħid fl-okkażjoni tal-ġurnata li qed nikkommemoraw